skont il-kodiċi ta' kondotta tad deputati fil-qasam ta' konflittu interessi fil-5 ta' april jien ddeċidejt li naħtar l-onorevoli Danuta Ubner, onorevoli Madi Delvo, onorevoli Sajjat Karim, onorevoli Ġammarika Vaddaw u l-onorevoli Jirim Mastalka bħala membri tal-Kumitat Konsultattiv fuq il-kondotta tad deputati u li naħtar il-ħajdi Awtala, Laura Ferrara u Gerol Fanemans bħala membri tar riserva tal-Kumitat Konsultattiv.